U nissa din nitkelmu fuq il-ċaqli moviment ħiles tal-ħaddima mill-Bulgarija u Rumanija, ħna għanna su eh, intern tal-ħaddima u tax-xogħol pjuttost ħiles, però xorta waħda hemm ċertu xkien li rridu nerbu għandna dissa minn 27 stat membru illi għandhom dan l aċċess però għal ċittadini rumeni u bulgari aħna ċertu skadenzi huwa tajjeb illi aħna forsi nagħmlu dawn l-esklużjonijiet għandna nistiednu l um, ċittadini oħrajn aħna nixtiequ illi l-qatt ta' iktar minn 10% f'ċertu pajzi tal-Unjoni Ewropea nixtiequ li titnaqqas u għandna l-sur De Silva li xtaq jiġi però qiegħed fil konsil fid-Danimarka bħalissa din ir-raġuni għandna Jackie Moran li huwa l-head of unit għal l-ewwel kumment ħat tal-Kummissjoni għandna nirċievu l-ewwel eh, introduzzjoni ħat tal-Kummissjoni ġifieri jekk jogħġbok. Merci, Monsieur le, le Président. Euh, Grazzi, President. Signori, membri, nishti fil-qosor nejdilkom ftit dwar il-kwistjonijiet li għanna u niskuza ruħi tal-li miġiħat maħna sur Silva. Misuri ta' trasmissjoni fil-rigward ta' moviment ħieles saru meta l-Bulgarija naqdet u l-Bulgarija u Rumanija naqdu fl-Unjoni Ewropea kien hemm għatta fażijiet l-aħħar fażi bdiet f'jannar ta' din is-sena il dawn il-miżuri ta' tranzizzjoni ma kienu speċifiċi għall aħħar tkabbir Kien hemm miżuri simili li saru fil-passat għal tkabbir li sar fil-passat u l-idea dejjem kienet li ngħinu li l-istati membri biex jippreparaw ruhom għal ftuħ tal-frontieri tagħhom. Dawn it-tip ta' miżuri huma sensittivi għaliex huma marbutin mal libertà fundamentali ċirkolazzjoni silħa ta' ħilsa tal-ħaddiema u għal-Rumanija u għal-Bulgarija it-tielet fażi ta' dawn il-miżuri ta' tranzizzjoni li bdiet fl-ewwel ta' jannar tal-2012 ser tispiċċa fil-31 ta' Diċembru ta' l-2013. Il-Kummissjoni ppreżentat żewġ rapporti fuq il-funzjonament ta' dawn il-miżuri. L-ewwel hija marbuta ma' l-Trattat tal-Adeżjoni f'Novembru tal-2008 u t-tieni rapport kien ippubblikat f'Novembru tal-2011 wara talba mill-pajjiżi konċernati. Rapport ġie adottat mill-Kummissjoni f'Novembru tal-2011 kif diġa qed. U dan bat għatta messaġġi mod partikolari il-fatt li il-mobilità mir-Rumanija u il-Bulgarija għandu impatt pozittiv fuq it-kabbir ekonomiku u kol problemi fir rigward tal-impjegi fatta stati membri u wkoll il-fett limitat fuq eh, il-pagi u xogħlijiet fil-pajjiżi ta' destinazzjoni. Ir-reċessjoni ekonomika u ż żieda fil-qatt għaslet għal tnaqqis fin-numru ta' nies li titilqu mir-Rumanija u l-Bulgarija u l-implementazzjoni ta' miżuri ta' tranzizzjoni kellhom impatt limitat fuq il-mobilità. Fil-fatt, il-mobilità tidher li aktar influenzata minn fatturi oħrajn per pereżempju disponibilità ta' xogħlijiet, in-networks ta' l-uħ jew lingwa. Allura trattat ta' tħula l-Rumanija u l-Bulgarija kien jgħid li dawk l-istati membri li żammew restrizzjonijiet fit-tieni fażi jistgħu jibqgħu jżommlu dawn ir-restrizzjonijiet matul it-tielet fażi ġifieri 2000 jannar 2012 Deċembru 2013. Jekk ikun hemm riskju serju li ta' effett negattiv fuq is-suq tax-xogħol, dawn kellhom jien notifikaw lill-Kummissjoni f'jannar tal-2012. Il-possibilità kienet hemm għal 11 l-istat membru li baqgħu japplikaw kundizzjonijiet nazzjonali għadħul fis-suq tagħhom għal ħaddiema mill-Bulgarija u Rumanija sal-2011. 11 il-Stat membru. 11 minnhom minn 11 12 minnhom Repubblika Ċeka u l-Italja qalu li huma ser japplikaw il ċirkolazzjoni ħilsa ta' ħaddiema minn jannar tal-2012 bqija tal-Istati Membri Ġermanja, l-Irlanda, Franza, Lussemburgu, l-Olanda ir-Renju Unit, il-Belġu, Malta u l-Awstrija qalu li l-Kummissjoni qabel l-ewwel ta' jannar tal-2012 biex jgħidu li huma kienu ser jibqgħu japplikaw miżuri nazzjonali u spjegaw li huma kienu qegħdin jesperjenzaw um, xkiel kbir fi suq ta' xogħol tagħhom il-Kummissjoni ra dawn il-notifiki u birreqqa u kemm fil-forma tagħhom u sustanza tagħhom. Fir-rigward tal-forma tagħhom id-disa stati membri irċivew notifika tagħhom fin faqtu u spjegaw għal xiex huma kienu ser jżommu dawn ir-restrizzjonijiet u elementi kwantitattiva li spiegaw u koll situazzjoni fis suq ta' xogħol rispettivi tagħhom. Il-Kummissjoni analizzat il-kontenut ta' dawn ir-rapporti wkoll u ġudikat il-konsistenza tal-informazzjoni li natat. L-argumenti ewlenin tużati mill-Istati membri marbuta mal ma' situazzjoni u l-perspettiva negattiva għall-ekonomija tagħhom u tax-xogħol mod partikolari fir rigward ta' tkabbir il-livelli ta' qat u nuqqas ta' xogħlijiet. Argumenti ħor mm, fir rigward ta' riski li jistgħu jseħħu jekk is-swieq jinfetħu għal ċertu setturi, ċertu gruppi ta' ħaddiema jew ċertu reġuni Mod partikolari huma enfasizzaw ir-riski għall-immigranti li kienu ġa daħlu f'dawn l-istati membri li ser jiġu mill-quta iktar minn oħrajn permezz ta' qatt u għalnaqstant dawn jistgħu jkunu um, kompetituri potenzjali għal dawn il-nies ġodda li ser jaslu. Semmejna wkoll sitwazzjoni situazzjoni ta' eh, ħaddiema eh, bi kwalifiki baċċi li għedin friski kbir ta' qatt. Kien hemm stati membri li qalu wkoll li kien hemm riskju li huma se jieħdu iktar immigranti minn oħrajn jekk uh, ċertu pajjiżi għalqu il-frontieri tagħhom fl-Ulju tal-2011 Spanja attivat il-klawżola ta' safeguard u ovvjament dik kellha pis fuq uh, deċiżjonijiet ta' stati membri oħrajn. Rridu ngħidu li għad ta' stati membri mod partikolari l-Ġermanja u l-Lussemburgu iddeċidew li ser inaqsu restrizzjonijiet u jiftħu is-suq tax-xogħol tagħhom. U ma formawna dwar it tnaqis fir restrizzjonijiet flimkien man notifiki tagħhom. il domin f'dawn il-miżuri restrittivi ma li jeħtieġ l-autorizzazzjoni minnata l kommissjoni u l-Istati membri li notifikaw li l-Kummissjoni b'deċiżjoni tagħha biex jibqgħu japplikaw dawn il-miżuri f'waqta ma bżonn ta' autorizzazzjoni l-Kummissjoni, però qalet li l-Istati membri dwar il-bżonn li joffru um, raġunijiet validi li ta' li tvalida il-raġuni tagħhom fl-2011 għandna dawn il-notifiki kas b'kas u meta milna dan ħsibna li ħafna stati membri kienu taw informazzjoni konsistenti u tajba biżejjed biex jappoġġaw dak li kienu qalu. Il-Kummissjoni għaddiet il gumenti li l-Kansil tal-Affarijiet Soċjali fi frar Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni li taw l-Istati membri. U il-Kunsil tanna ċertu messaġġi per eżempju il-ċirkolazzjoni ħilsa ta' ħadima hija importanti, hija fundamentali u importanti għall-ekonomiji ma rajniex li l-ftuħ ta' swieq ta' xogħol ikollu eh, effett negattiv. Flussi migratorji jiġu inċentivati minn talba għal ħaddiema u l-immigrazzjoni hija xi ħaġa li rispondi għal bżonn fejn hemm nuqqas ta' ħaddiema dan kollu ġie msemmi f'komunikat tal-Kummissjoni fuq il-pakkett tal-impjiegi fit-18 ta' April u l-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri f'dan il-komunikat biex tifta jinfetħu il-frontieri għall-immigranti mill-Bulgarija u Rumanija. Restrizzjonijiet fuq iċ-ċirkolazzjoni ħilsa tal-ħaddiema tista' twassal għal eh, effetti mhux mixtieqa mod partikolari fi żmien ta' kriżi għaliex dan jista' jillimita n-nies li mm, imorru lura ġewwa pajjiżhom u wkoll jinkoraġġixxi ehm, xogħol informali. Il-Kommissjoni batet il-kommenti taħħa li l-disa stati membri konċernati għadan batitu bil-miktub f'nofs martu u l-Kommissjoni fakret li l istati membri għal raġunijiet ta' miżuri ta' tranzizjoni li huma li għandhom jgħatu li l-Istati membri opportunità biex jiftħu il-frontieri tagħhom iktar milli id-dewmu idumu iktar biex jiftħu l-frontieri. Il-Kommissjoni għaltilhom biex jippreparaw ruhom u jassessjaw izviluppi fi suq tax-xogħol u biex jisu kemm u xira li japplikaw dawn il-miżuri restrittivi waqt din il-fażi il-Kummissjoni stidnet ukoll xi stati membri biex sa nofs Mejju jiffinalizzaw rapport tagħhom tal-Kummissjoni billi joffru informazzjoni addizzjonali fuq is-suq tax-xogħol u wkoll joffru iktar informazzjoni fuq ir-riski tal-xkiel fis sota tax-xogħol. Biex nikonkludi, il-Kummissjoni ħabret l-intenzjoni li tippreżenta reviżjoni mid-term għal fażi ta' dawn il-miżuri tranzizzjonali Dan ma jinsabx fid dokument iżda ma jfissirx li il-Komissjoni musa tibqa tanalizza l-iżviluppi ġewwa dawn id-disa stati membri sal-2013. Grazzi ħafna. Issa għandi lista għal kelima fil-fat aħna konna t-nippjanaw illi konna xie minuta oħra sa naqsin kwart fil-fatt iżda aħna bdejna daqsxejn tard allura ħantikom idea tal-lista tal-kellimi għandna l-Juta Steinrock, mbagħad għandna l-Henrik Clark, il-Sinjor Cornelsen u Sur Koza. Sissa dawk kienu l-kellima li xtiq jitkellmu. Nistgħu nibdew bis-Sinjura Plant mir-Rumanija. Ah,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 hemm restrizzjoni fis-suq tax-xogħol għal ħaddiema Bulgari u Rumeni. Fir-rigward ta' dak li nixtieq ngħid il-messaġġ tiegħi huwa dan, nixtieq nagħmel ukoll mistoqsija lill-Kummissjoni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar prinċipji li huma meħtieġa essenzjali għall-Unjoni Ewropea ġifieri l-moviment ħieles tal-ħaddiema, iżda jiena nixtieq nitkellem dwar il-mobilità tal-ħaddiema mobilità tal-ħaddiema u hija strument li jista' joħloq xogħlijiet u jista' jikkonsolida s-suq tax-xogħol u sa ma nqisu dan tal-mod aħna mhux se jirnexxielna insibu soluzzjonijiet kif suppost irridu naħdmu flimkien mal-Kummissjoni biex nassiguraw li l-kundizzjonalitajiet li jiġu applikati għas-suq tax-xogħol skont it-trattati ta' dħul għal-Rumanija u l-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea u nitkellem dwar il-miżuri transizjonali. Dawn il-kondizjonalità joħol u eh, effett negattiv u diskriminazzjoni fuq is-suq tax-xogħol fuq l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali għal Stant aħna nemlu dawn il-kundizzjonalitajiet għandhom jiġu eliminati. Dawn ir-restrizzjonijiet kollha għandhom jiġu eliminati għal ħaddima Bulgari u Rumenja. Aħna nemmnu li u importanti li f'dan il periodu ta' kriżi ekonomika fejn aħna rridu nsibu l-ħer soluzzjonijiet għaċ-ċittadini Ewropej. Aħna għandna bżonn niggarantixxu koeżjoni soċjali ġewwa l-Ewropa permezz ta' politiċi effettivi u nkunu nistgħu nippromovu xogħol deċenti u protezzjoni soċjali aħna m'għandniex nużaw eżenzjonijiet għal libertajiet bażiċi. Il-Kummissjoni tatna dan ir-rapport u qalu li wieħed mill-argumenti li semmew kien li għat ta' ħadima Bulgari u Rumeni fis suq ta' xogħol jistħloq zbilanċi. Aħna nemnu li dan l-approċ m'għandux jiġi ntużat iktar, aħna nemnu li għandu jkun hemm soluzzjonijiet viabli biex niskopru eżattament xinu mar r-raġunijiet għal kriżi. Il-kriżi mandax taqsam xejn ma li niftħu is-suq tax-xogħol l-ħadima Bulgari u Rumeni Il-rapport tal-Kummissjoni kienet kien ċar ħafna dwar dan il-fat. Il-fat huwa li l-mobilità tal-ħaddiema fil-fat jipproduċu beneficju effetti pozittivi u mhux negattivi. U għara risposta jisir tiġi fil-Kummissjoni f'nofs Mejju ser ma hemm għas-sessjar ġdid U wara din l-informazzjoni, il-Kummissjoni se tkun tista' tibda li deċiżjoni fuq il-mobilità tal-ħaddiema Rumeni u Bulgari. Grazzi ħafna. Issa ngħidu Sinjor Steinrock. Grazzi ħafna Iva jiena naqbel ma' Sinjura Plamb f'dak kollu illi qalet ir-rappreżentant tal-Kummissjoni qalu li l-Ġermanja huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li qed jimpon b'xorta waħda ħafna restrizzjonijiet għal dawk il-ħadem għal ġejjin mir-Rumanija u mill-Bulgarija. Dan huwa ver ma sibx li jaqbel mal-dritt tal ċaqli ħieles tal-ħaddiema fl-Ewropa. Il-pożizzjoni tiegħi u tal-, -tal partit tiegħi mhijiex il-problema ta' restrizzjonijiet ta' ċaqli ħieles, iżda jiena naħseb li din għandha iktar x'taqsam mal-kontroll tal-xogħol illegali kif ukoll il-pagi eh, minimi, dan huwa l-iktar punt li l-Gvern Ġermaniż għandu jiffoka fuqhom u mhux jiffoka iktar fuq ir-restrizzjoni ta' ċaqli ħieles, apparti minn hekk Jiena naħseb illi il-Gvern Federali Ġermaniż fil-fatt apparti mill-fatt li qed jimponi daw restrizzjonijiet hija qed jimponi restrizzjoni wkoll ta' nis li huma kwalifikati, dan huwa wkoll mill-esperjenza, dan huwa l-istess ukoll anke fl-esperjenza ta' stati membri oħrajn u t-tieni mistoqsija hija li t-tieni argument ta' Ġermanja hija illi il-wieħed jishti jiġġieled kontra social dumping jew il-dumping tal-pagi wkoll. Intom taħsbu li dawn huma argumenti validi, speċjalment anke f'dak li għandu xieqsam il-regoli ġodda fuq il-pagi minimi. Grazzi. Grazzi ħafna Juta, Sessur Clark. Thank you, President. Grazzi, President. Jiena mnux l-unika wieħed li qed nara li l-arranġamenti ta' tranzizzjoni ser jifqu f'Diċembru tal-2013 wieħed mill eh, waħda mill-gazzetti ewlenin semmiet nhar it-tnejn u sqalet l-Unjoni Ewropea trid tiftaħ ehm, il-frontieri għax-xogħlijiet tar-Renju Unit. Aħna tinħossu li aħna qegħdin fil-mira għal iktar moviment ta' ħaddiema fl-Ewropa kollha. Il-qatt tagħna huwa 8.3 fil-mija bħalissa fil-gollerija huwa 12 fil-mija, da' santom raġuni għalfejn iridu jitilqu. Naf li ħafna iktar Bulgari u Rumeni marru l-Italja u Spanja mill-Renju Unit, iżda l-Italja u Spanja bħalissa edin f'sitwazzjonijiet diffiċli minħabba il-kriżi ekonomika, Spanja għandha iktar minn 40% ta' qatt fost iż żaża u allura nista' nara li nies mill-Ewropa tal-Vant ser jaħsbu għamil ġdid u imorru f'pajjiżi fejn hemm iktar prospetti ta' xogħlijiet bħal Renju Unit. Ġifieri, n-nies mir-Renju Unit din eh, iduru kontra l-Unjoni Ewropea, ovvja dan li qed iduru kontra l-Unjoni Ewropea. Sena l-oħra rajna f'rapporti li ħaddiema mir-Renju Unit tilfu 166.000 elf xogħol u fl-istess ħin 166 elf xogħol inkisbu fir-Renju Unit minn ħaddiema mhux tar-Renju Unit. Dan juri li hemm ċertu xejriet. Issa, qabel ma jkollkom ideja ħażina dwar dwar pajjiżi, nixtieq nispjegalkom li r-Renju Unit ħadet nies minn pajjiżi oħra fid-dinja eh, għal eh, sekli. Iżda f'numri żgħar ħafna. U għal stant dawn isiru parti minna, isiru bħalna. Aħna sirna dak li aħna l minħabba dawn l-influssi żgħar eh, f'numri żgħar però. Iżda, issa għanna 200.000 fis-sena li qed jitlu nies li kellhom li ġew 200 sena ilu ma kellhom bżonn iktar eh, iktar tobba, iktar għaliema, iktar professjonisti, eh, għax ma kienux disponibbli għal ħadd iktar naqsa nies l-oħrajn u allura issa għandhom bżonn però aħna insiru li iktar pajjiż eh, densament popolat u biex nuża l-istess espressjoni tagħkom qed insiru insostenibbli. Kieġobkom tidux li idea ħażina Nishtiq nagħtikom perspettiva personali. Jiena għallim. Għallim tal-39 sena. Irtirajt fit-83 fl-1983 wara s-servizz li għamilt meta spiċċajt ħares lejn il-karriera tiegħi u indunajt ta' ħaġa. L-eċezzjoni tal-Amerika tisfel jiena għallimt żgħażagħ mill-bqija tad-dinja. Dinja kollha ġifiri it-tfal ta' familji mill-bqija tad-dinja. Mill-Awstralja, eh, New Zealand, l-Indja, l-Pakistan, Sri Lanka, l-Kanada, l-Amerika, l west Indies, l-Afrika u anka mill-Ewropa, l-Italja, Spanja, l-Portugal, il-Finlandja, Norveġġa, l-Ġermanja, l-Polonja, l-Repubblika Ċeka, l-Ungerija. Dawn kienu il-koll mill uħa ġewwa l-iskola tagħna kien ta' li għallimtom. Iżda, in-numri kienu ħafna iżar. Nixtieq nagħlaq punt wieħed, Sur President, jekk permettuli. It-Trattat ta' Lisbona jgħid biċċar li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni ta' ebda tip. U f'dan il-Kumitat dal biss fir-rapport Hirsch emenda orali mir-rapporter ġiet appoġġata u adottata li mandux ikun hemm zero tolleranza għal diskriminazzjoni. U hawnhekk xed naraw. Paragrafu 1.3 fl-ewwel paġna Stat membru għandu dejjem jagħti preferenza lil ħaddiema Bulgari u Rumeni fuq nies li huma ġejjin minn pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri issa daw ser jieħdu post il-ħbib tagħna tal-Commonwealth. Xiġifieri din? Din hija diskriminazzjoni jew le nispera li kulħadd gbur jibda li qed nagħmlu grazzi. Finanke Clark, Frau Cornelissen. Grazzi ħafna Clark, eh, Sur Clark, il-kelima jmiss. Grazzi ħafna. dawn l-istejjer ta' sim il-qalb li jiena minn nażilt li njiħu e, bħala liktar sabieħ il-talim ta' ta' zazah mill-bqija ta' dinja dik hija liktar ħaġa li għoġbitni, il-bqija xejn mhux daqshekk. Jiena kont kontenta b'litra li ndbagħtet il surandor għeda din fl-aħħar tas-sena l-oħra u jiena grata li ndbatet u nixtiequ narawa, ma nafx jekk nistawx narawa, forsi staw tgħidulna. Nixtieq nkun naf ukoll li ma pajjiżi ġew mitluba uh, għal iktar prova ta' uh, xkiel uh, fis-suq tax-xogħol tagħhom, forsi din l-informazzjoni tista' toħroġ u kien hemm xi risposti li ġew l irċivejtu um, u x'kienet id-data ta' skadenza dwar il-kontenut. Nixtieq nkun naf eżattament xinu eżattament argument tajjeb għaliex minħabba li hemm ħafna riċerka li tgħid li ir-Rumeni u l-Bulgari fil-fatt ma jagħmlux xkiel fis-suq tax-xogħol, ovvjament żgur li lef pajjiżi li huma mixin tajjeb mhux ħażin bħal pereżempju il-Ġermanja u l-Olanda, ma nistax nara kif dawn qatt jistgħu e, joħorġu b'argumenti li tkun tajba bizzej, tajbin biżej biex jippruvaw dan. Tini mistoqsija jena grata li ser ikun hemm reviżjoni mid-term. Jien naħseb li huwa importanti ħafna li nuru li hemm tip ta' effett li fejn inti uh, tagħmel xi pressjoni fuq naħa tara riżultati naħa l-oħra. Inqas aċċess għal eh, ħaddim uh, normali. Fil-Olanda, per eżempju, rajna ċertu miżuri restrittivi li waslu għal 16% ta' Uh, postings 35% iktar ta' self-employed fost il-Rumeni u l-Bulgari u ġrajtu koll li 46% tal-Bulgari u Rumeni fil-Renju Unit u ma' self-employed li hija xaġa ridikola meta qabla ma' self-employed pajjiżi oħrajn. U għallura nishtin kun naf dan u ser jiġi monitorat u jek dawn il-figuri u ser joħarġu. Umbat laħar mistoqsija, x'ser jiġri issa għaliex hawnhekk se nitkellem għall-Olanda, rajt litra li ntbatet tal notifika din kienet ridikola u qalet fl-aħħar l Rumeni u Bulgari ma jagħmlu użu minn sigurtà soċjali fil-Olanda iżda din tista' tinbidel u dan huwa l-argument. U għal daqstant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 fil-kontribuzzjoni tiegħi qed nitkellem f'isem il-koordinatur tal-PPE ċaba Ori u japologizza għaliex ma jistax jieħu sem f'din il-laqa illum. Jiena nemmen il kelliema kellima ta' qabli semmew argumenti importanti kontra dak illi qegħdin naraw illum. Fema tagħna hija waħda ċara, aħna qegħdin nitkellmu dwar il dwar prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. Ir-restrizzjoni illi għandha tiġi spjegata u ġustifikata imma dan mhumiex sodisfaċenti. Fl-2006 il-Parlament Ewropew tratta din il-kwistjoni u aħna sħaqna dwar il-fatt illi dawn ir-restrizzjonijiet ma jistawx jaqdu lan għalix u ma ġew applikati fuq medda twila ta' żmien aħna nemnu li mingħajr restrizzjonijiet irridu nieħdu ċertu passi u dawn il-passi huma ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Irridu noħolqu impjiegi, irridu l-mobilità tal-ħaddiema u situazzjoni ibbilanċata dawn huma għanijiet illi għandhom inkisbu. Aħna nilqaw il-passi li ħadet il-Kummissjoni Ewropea u aħna nemnu illi din hija id-direzzjoni it-tajba. il tajba biex bekk inkunu nistaw inwaqfu restrizzjoni mhux fl-2013 imma ħafna qabel din id-data. Alessandro Tsakas, istenik saqftekin għal-istin. Ej, Mr. Serka. Presidente, Yo kiro hablar en mi nombre propio, pero tambien... Grazie, President. Jena nishtiq nitkellem fisem ħafna kollegi, ma anke nishtiq ngħid dak li naħseb jien. jien għandi ħsieb għabbażi ta' ħafna esperjenza mhux biss fit-teorija manka fil-prattika. Jekk naraw l-approċċ għat-tmiem tat-tielet fażi tal-perjodu ta' transizjoni, dan huwa dibattitu pjuttost partikolari. F'dan il-kumitat aħna s-soltu nitkellmu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, iżda issa maħniex nitkellmu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema. Issa qegħdin nitkellmu dwar wieħed waħda mill-libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U din hija xi ħaġa ta' paradoss, xi ħaġa illi twaħħaxna, xi ħaġa ta' skandlu illi hawnhekk għaw persuni f'din il-kamra illi huma dejjem favur libertà ekonomika u jpoġġu din qabel id-drittijiet tal-ħaddiema. U meta nitkellmu dwar libertajiet fundamentali bħal pereżempju il-moviment liberu, Anka jekk spiss aħna ngħidu li rridu liberali, aħna dan ninsewh u nieħdu approċċ negattiv fil-konfront ta' dan il-prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. Ma rridux nitqu bina nfusna, l-Unjoni Ewropea huwa klabb illi l-persuni jissieħbu fih b'mod volontarju. U jekk inti tkun fi klab, ti tissegwi r-regoli tal-klabb, jekk ma jogħġbokx il-klabb titlaq, jekk inti fil-klabb ti tissegwi dawn ir-regoli. U dwar il-libertajiet aħna dawn irridu niddefenduhom. Jekkux dwar il-ftuħ ta' ħwienet, eh, tal-grocer, jew inkella dwar il-libertà tal-ħaddiema. Hawnhekk maħniex nitkellmu dwar id-drittijiet, imma dwar il-libertajiet. Għaldaqstant, il-periodu ta' tranzizjoni għandu jkun eċċezzjoni kif qal ir rappreżentant tal-Kummissjoni Kien hemm seba' snin fejn setgħu jippreparaw l-istati membri u għalhekk wasanna għal dażmin li ninsabu fih. U ma rridux noqogħdu nisimgħu l-argumenti imbarazzanti li tresqu. Kif jistgħu il-personijiet kelmu dwar dawn il-ħaddiema minn dawn iż-żewġ pajjiżi illi jidħlu u jibbumbardew is-suq meta huma kellhom ħaddiema minn pajjiżi oħra. F'komunità ta' 500 miljon bħall-Unjoni Ewropea ma nistgħux nirċievu xi ftit eluf ta' ħaddiema li huma mqasma fit-territorji tal-Istati Membri. Hemm problemi fi Spanja kellna ndaħlu l-miżura ta' salvagwardja għaliex meta l-oħrajn jalqu il-frontieri hemmhekk iva jkun hemm sbilanċi. Iżda jekk il-koll lesti li nerfaw responsabiltajiet li konna mentalità aktar miftuħa naċċettaw li dawk il-ħaddiema illi jiġu biex jappoġġaw l-ekonomija tagħna mela allura ma jkollniex dan il-bombardament ta' ħaddiema. Sfortunatament mill lemin estrem fid-dawl tal-kampanja Franċiża qegħdin nisimgħu dawn l-affarijiet il qegħdin jissuġġerixxu li qed jittieħdu l-impjiegi, imma mhux dan mhux minnu, għaliex dawn ħafna drabi jiġu biex pereżempju jiġbru l-iskart, jagħmlu xogħol li ħadd ma jridx jagħmlu, jieħdu ħsieb il-morda fejn iċ-ċittadini tagħna spiss ma jkunux iridu jagħmlu dawn l-impjiegi. Ma rridux noqogħdu Niddeskrivuhom b'dan il-mod bħal kieku kienu xjaten dawn il-ħaddiema. Iżda dawn l-argumenti le ma jreġux. Fl-aħħar net President, apparti dawn l-argumenti, hemm argumenti oħra li jistgħu jikkawżaw mistħija. Il-Kummissjoni tagħmel aktar sforz ma nistgħux ngħidu illi l-Istati Membri il-ġodda. Dan huwa suġġeriment illi se ikompli lil mill-2014 Il-Kommissjoni qalet illi kien hemm argumenti konsistenti biex nappoġġaw dan, iżda fl-istess waqt edin nisimaw illi jem impatt negattiv fuq suq ta' xol. U fuq il-kondizjoniet relevanti dan irridu niftakru jekk ma jkunx hemm suq ta' xol mela allura il-ħaddiema migranti ma jmorrux hemmhekk u ma jmorru fejja fuq li hemm impjiegi f'pajjiżi bħalissa hemm nuqqas ta' impjiegi. U għal daqstant il-ħaddiema migranti qegħdin imorru lura lejn pajjiżhom ġew ġewwa pajjiżi meta kien hemm impjiegi disponibbli. Għal-dastant jena nishtiq nistaqsi li l-Komissjoni u kol fissem il-kollegi soċjalisti. Aħna neħtiġu li l-Komissjoni tħares it-trattati. Memx argument li jreġġi, hemm biss preġudizzi u pożizzjonijiet estremisti ta' ideoloġija, m'għandniex argumenti serji biex fl-aħħar ta' dawn is-seba' snin ma niftux il-frontieri tagħna fl-Unjoni Ewropea u għalhekk nitlob biex il-Kummissjoni ma tgħidx li hemm argumenti konsistenti li jappoġġaw dan. Aħna qegħdin nisimgħu affarijiet li huma inkonsistenti u inkoerenti. Und Frau Sippel als Grazzi ħafna sa Signora Sippel għal missjon ta' qabel tal-aħħar Jekk grazzi ħafna sur President Iva jiena fil-fatt ħassejt li għandi nerġa' nitkellem maħabba wara mill-ftit kollegi qalu. Eh, jiena qal jiena naqbel Massur Serkas ħafna minn daw l-istqarrijiet mhux biss huma imbarazzanti issa huma perikolużi ħafna u l-isfidi li aħna għandna bħalissa qudiemna fl-Ewropa eh, hemm bżonn li nippruvaw nsolvuhom flimkien issa dwar in-numru illi hawnhekk issemma jien naħseb li hawnhekk ma nistgħux biss naqbdu żewġ statistiċi u mbagħad noħorġu b'riżultat wieħed ċifra waħda. Jiena naħseb iżda li jekk vera ikun hemm numru ta' ħaddiema li ħajkunu taħt pressjoni minħabba influss ta' ħaddiema minn Rumanija u Bulgarija, aħna rridu naraw għalfejn huma ħajkunu taħt pressjoni jew żvantaġġati huma minħabba inqas huwa minħabba l-fatt li huma inqas kwalifikati jew inkella minħabba l-fatt li huma lesti li jaħdmu għal pagi inqas minn dawk tal tal-ħaddima tal-istess pajjiż. Però dawn huma affarijiet importanti li aħna rridu nqisu u naraw ukoll viżavi l-istrateġija tas-sena 2020 u naraw x'qed nippruvaw nimplementaw. U jiena naħseb li hawnhekk mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-periklu tas-suq tax-xogħol, iżda qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li ċertu politiċi eh, mhumiex lesti li jieħdu eh, dan il-pass il qoddim sabiex jaffaċċaw dawn l-isfidi, jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam l-popolazzjoni tagħna aħna nqisu l-mobilità tal-ħaddiema xi ħaġa tajba ħafna u huwa tajjeb billi nofru lill l-istati membri iktar possibiltajiet li huma jippruvaw isibu xogħol barra mill-pajjiż, ġifieri aħna favur ħafna mill-pajjiżi jkunu favur il-fatt li jkun hemm mobilità ġifieri l ħaddima minn pajjiż tagħna jmorru pajjiżi oħrajn iżda meta jkun hemm ħaddiema minn ċertu pajjiżi li jixtiequ jsibu xogħol fil-pajjiż tagħna aħna ma tibqax toġobna l-idea, ġifiri naħseb li hawnhekk rridu noqogħdu attenti ħalli nieħdu l-mezzi kollha li hemm kontra xorru legali dawn nafu x'inhuma l-isfidi u aħna nafu wkoll illi rridu nippruvaw nimplementaw fis-sieħi sistema ta' ħelsin fil-mobilta tal-ħaddima tagħna grazzi ħafna issa jiena l-aħħar eh, kelli fuq il-lista meħabba illi smajna kemm il-darba kelli ma' mis-Soċjalisti Demokratiċi u minn tal-IPP. U jiena naħseb li meta wieħed imexxi din it-tip tal-laqa huwa tajjeb illi aħna nimxu b'dan il-mod. Jiena naħseb ukoll illi mhux biss qegħdin nitkellmu fuq l-eskużjoni, iżda rridu naraw li jkollhom possibilità wkoll U jiena naħseb li f'dak jandu għandu xaqsam il-diskriminazzjoni dan ifisser illi dan fil-fatt rridu naraw li dawn il-proċessi ma jintilfux u ħafna minn dawn it-teddidiet fil-fatt ma daħlux jiena naħseb illi ħafna drabi rridu noqogħdu attenti illi fil-fatt wieħed joqgħod attent għal dal affarijiet. Jiena però għattattan tal-fat li dawn ir-regoli fil-fat rridu jkunu implementati f'waqthom u illi aħna rridu naraw illi dawn ir-regolamenti rridu jkunu implementati f'waqthom u l informazzjoni għatat l kummissjoni anka dwar is-suq tax-xogħol nafu li ħafna mill-pajjiżi huma kalamita għal dawn l-affarijiet iżda aħna nafu illi wieħed jista' jasal għal ċertu bidliet. U dwar il-kwistjoni tal-kollega Tipel li ma nis qed jiġu fil-pajjiż jiena naħseb li fil-fatt in-nies li ġejjin fil-pajjiż żgur li ħajpa daqsxejn iktar pressjoni in-nies li ilhom għad qiegħda Iżda jekk aħna qegħdin naraw li qed nippruvaw niskludu li ċertu ħaddiema jiena naħseb illi din hija sitwazzjoni prekarja illi aħna irridu narfu aħna kollha kontra dumping, kollha favur il-fatt irridu nżommu mar regoli, però aħna nafu li għandna l-pagi minimi u aħna fil-partit tagħna għandna ngħidu li favuri li konna limitu l-iktar bax ta', ta pagi u dwar regolamenti dwar dak li huwa permess aħna naħsbu li dan huwa diskuż b'mod differenti għalhekk qegħdin hemmhekk l-imsiba soċjali u aħna bħala eh, soċjalisti demokratiċi għandna dan din l-opinjoni, però aħna nafu li dawn il-regolamenti m'għandhomx ikunu diskriminatorji, ma nistgħux nippermettu li jkun hemm sitwazzjonijiet ta' dumping illi minħabba fihom ikun hemm ħaddiema jew dawk nazzjonali kif ukoll dawk barranin li jkunu esklużi mis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb li rridu noqgħdu attenti ma naqdux naslu għal interpretazzjonijiet differenti, ħalli naslu għal ideoloġija differenti. Jiena naħseb li għandna bżonn illi aħna fil-fat ikonna sfiq ta' xol fejn aħna ikonna bazi għal eh, ta' fiduċi aħna nafu li għanna ħafna kollegi mill-Bulgarija u mill-Rumanija illi permezz tal-kooperazzjoni magħhom aħna verament kumlajna ħafna esperjenza, nozzu ħafna l-kooperazzjoni magħhom u naħseb li bekk aħna nistgħu verament naħdmu eh, aħjar dwar dan. Issa għanna l-ġeki mora illi għandek eh, l-opportunità ċellenti sabiex tipprova twieġeb dawn il-mistoqsijiet u l-kummenti li għadek kemm smajt mill-kumitat jekk jogħġbu. Merci, Monsieur le Président. Euh, merci pour euh, vos divers... Iva, grazie, President. Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd tal-interventi tal-kontributi tagħhom. Jiena ser nkun qed nirrapporta lill kommissarju Andor Qabel mandur lej mistoqsijiet speċifiċi għal darbohra nixtieq insemmi illi dawn il-miżuri ta' tranzizzjoni huma deroga għal libertà fundamentali u għandhom limitu ta' ħin. Limitu ta' żmien seba' snin li ma jistgħux jiġu estiżi. U għalhekk ser ikun hemm tmiem irrevokabbli ta' dawn il-miżuri ġifieri Diċembru 2013 Il-trattat tal-adeżjoni huwa sors ta' din l-eżenzjoni din hija l-bażi legali. Hemmhekk issemmew dawn it-tliet fażijiet u dan jinkludi l-mekkaniżmu ta' notifika biex bekk wieħed ikun jista' jidħol fit-tielet fażi. Jiena mhux ser nindirizza l-kumment dwar x'ġara l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li fetħu is-swieq tax-xogħol tagħhom għal ħaddiema mill-Bulgarija u mir-Rumanija aħna għamilna evalwazzjoni dwar dan u ressaqna rapport f'Novembru 2011. Dan diġa semmitu. Essenzjalment kien hemm impatt ekonomiku pożittiv u kien hemm impatti soċjali limitati f'termini ta' salarji u kundizzjonijiet ta' xogħol kien hemm impatti pożittivi fuq il-tħaddim tas-suq intern b'mod partikolari il-deficits fir-rigward tal-kwalifiki. Issa dwar is-sitwazzjoni attwali. jiġifieri is-sitwazzjoni tal-Istati membri li jinsabu fl-aħħar fażi ta' tranzizzjoni. Jew dwar dan aħna qegħdin nagħmlu reviżjoni dettaljata u qegħdin inġelu stati membri biex joħorġu b'argumenti b'saħħithom biex jappoġġaw dak li huma jaħsbu. Il-trattat ta' adeżjoni jgħid li l-istati membri jistgħu iżommu dawn il-miżuri ta' tranzizzjoni fl-aħħar fażi jekk ikun hemm xi riskju ta' xkil attwali fis-suq tax-xogħol dan dawn ix-xkiel mhumiex marbuta neċessarjament mal-wasla tal-ħaddiema minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri Rumanija u l-Bulgarija jistgħu jkunu aktar ġeneralizzati, u għalhekk l-argumenti li jistgħu jresqu l-istati membri huma argumenti li jistgħu jkunu marbuta wkoll mal-apprezzament tagħhom tas-sitwazzjoni, mal-evalwazzjoni tagħhom tas-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol. U għalhekk kull notifika fiha elementi ta' spiegazzjoni li huma marbuta ma' situazzjoni ta' suq nazzjonali u l-istati l-istat membru in kwistjoni u tbassir ekonomiku tiegħu fir-rigward ta' tkabbir ekonomiku, l-impjiegi, l qat u jekk jisser ikun hemm aktar problemi fis-suq tax-xogħol fil-ġejjeni. Għalhekk il-problemi u l-ġustifikazzjonijiet mhumiex l-istess għal kull stat membru huma bbażati fuq stimi sa ċertu punt. Għaliex l-analiżi hija bbażata fuq ċertu ipotezi marbuta mal-iżviluppi ekonomiċi. Il-Kummissjoni stiednet xi stati membri biex jagħtu aktar informazzjoni dan sar biex il-Kummissjoni tkun żgura illi l-evalwazzjoni li saret tas situazzjoni tas suq tax-xogħol u l-perspettivi tal-ġejjieni tiegħu tkun ibbażata fuq data oġġettiva, fuq ipotezi li aħna qbilna dwarhom. L-idea kienet li l-istati membri jevalwaw sew ir-raġunijiet għaliex huma kienu ser iżommu dawn ir-restrizzjonijiet. L-idea hija dik ukoll li nżommu id-dialogu mal-istati membri. U hawnhekk naraw li ikon din ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien għaliex l-affarijiet jistgħu jinbidlu matul din is-sena jew matul is-sena d-dieħla. Walek l-idea hija li l-istati membri forsi jkunu jistgħu jirrevedu il-pożizzjoni tagħhom fid-dawl ta' żviluppi ulterjuri fis-suq tax-xogħol u għalhekk aħna kellna dawn l-iskambji. Il-Kummissjoni ser tkun qed teżamina it-tarif eh, li waslila minnaħa tal-Istati membri fid-dawl ta' dan u ser tipprova tiżgura illi id-bassir għall-iżviluppi fis-suq tax-xogħol ikun relevanti u jikkorrispondu id-bassir jikkorrispondi ma' d-bassir tagħna stess u mal-previżjonijiet tagħna. Għalhekk dan it-tip ta' monitoraġġ ser ikompli għaddej biex niżguraw illi nkunu nafu dwar il-bidliet potenzjali li jista' jkun hemm fil-swieq tax-xogħol ta' dawn l-istati membri illi zammew dan il-perjodu ta' transizzjoni napprezza ħafna tal-informazzjoni li tittina anke dwar dan il-messaġġ li tajtna ġifir jista' jkun hemm analiżi anke intermedjarja u issa aħna fil-fatt għandna il- ix-xandir dirett ukoll meta tqabbel ma' parlamenti nazzjonali oħrajn, jiena naħseb li dan huwa messaġġ tajjeb ħafna minħabba li qegħdin nagħtu messaġġ b'xandira diretta bil-web stream u din vera kienet opportunità tajba li aħna eh, minnaħat tal-parlament nkunu nistgħu nagħtu din l-informazzjoni liċ ċittadini Issa ngħaddu l punt li jmiss fuq l-aġenda li l punt numru 19 ġifiri l-aħjar użu tal-wol tal-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni. U għawek għanna l-kollegi mill-Bulgarija u Rumanija u aħna nippruvaw ukoll naraw li il-pożizzjoni tagħha ħatkun tkun daqsxejn iktar sabiħa. Ħafna mill-idea tagħna fil-fatt kienu adottati u issa nadilek il-kelma, Sinjura. Jien Presidente, x'tissupi. Grazzi President. Jiena ser nipprova inżomm fil-qosor biex ir-rapporters u shadows ikunu jistaw u koll jaqsmu maħna il femi taħħom. Jina nishtiq nisħa illi il-ħin huwa wieħed propizju ħafna fejn aħna qegħdin nirresqu dan ir-rapport għaliex dan jaħbat mal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 il-pakkett ta' din il-politika ta' koeżjoni. Aħna f'din l-opinjoni ippruvajna nifukaw fuq l-elementi ewlenin biex nottimizzaw intejbu dawn il- l-sviluppi territorjali fil-politika ta' koezjoni illi għaw taħt responsabilità ta' dan il-komitat. Jina nemmen l-approċ territorjali jista' jkun mekkanizmu effettiv biex inħedġu l-impjiegi l-edukazzjoni u innaqsu il-faqar. Dan huwa lan ewlieni ta' Ewropa 2020. F'dan il-kuntest jina nemmen illi l-approċ territorjali integrat u il multigovernali huma importanti biex intejbu l-effiċenza. Iżda biex namlu dan għandna bżonn l-iżvilupp ta' kapaċità adekwata fuq, fu livell lokali u reġjonali. Jiena nixtieq nisħaq li meta ngħid kapaċità ma nfissirx biss il-kapaċità amministrattiva imma l-kapaċità tal-imsieħba soċjali illi għandna ninvolvuhom fl-implementazzjoni tal-linji tal-politika. tal linji tal politika Dan il-mod aħna nistgħu noħolqu l-prerekwiżiti biex napplikaw l-approċċ territorjali integrat biex nimplementaw il-politika ta' żvilupp reġjonali u biex namlu progress fil-koeżjoni. Jina nemmen illi l-temiet ta' sħobija fil-programmi operazzjonali qed jiġu mħejjija l-istati membri iżda jridu jiżguraw li jkun hemm dialogu mal-partijiet kollha interessati u li huma isemmaw leħinhom l-inklużjoni tal-msieħba reġjonali u l-ħolqin tal-fiduċja huwa ta' importanza kbira għall-iżvilupp territorjali u l-kisbiet tal-lanijiet tal-politika ta' koeżjoni. Il-programmi operazzjonali għandhom ikunu msejsa fuq analiżi dettaljata tal-kapaċitajiet għall-iżvilupp territorjali u l-istrateġiji integrati għandhom ikunu komplementari ma' reġuni ġeografiċi b'mod partikolari dak illi l-aktar jintlaqtu mill-qat. Hemm gruppi ta' mira illi l-iktar qed jintlaqtu b'mod negattiv mid-diskriminazzjoni u nuqqas ta' integrazzjoni. Minkejja l-isforzi fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali aħna xorta qegħdin naraw diskrepanzi kbar fis-settur soċjali mhux biss fost ir-reġuni imma anke fih dan ir-reġuni għal dan il an aħna irdu niżviluppaw programmi illi huma kompatibbli mal-ħtiġijiet reġjonali u sottoreġjonali. Il-Fond Soċjali Ewropew irid ikompli jappoġġa l-iżvilupp ta' approċċi lokali fl-impjiegi u l-inklużjoni soċjali minħabba limiti fuq l-opinjoni li jena Jiena jena ma nexxilix inkopri strateġiji ta' sottoreġuni, nħedġeġ il-mobilta ta' zazah, id-demografija fost l-oħrajn, ma dana kollu. Jena nishtiq dawn niproponijom fi stadju aktar tartu nishtiq niproponijom pala emendi. Grazzi tal-attenzjoni u jena nisa għana illi nisma suġġerimenti u l-opinjoni ta'kom, grazzi. Kienank, fa' Kollegin. Grazzi ħafna l-kollega Signora Visminova, sanna s-sur Frederik Darda li xtiq jitkellem. Comme euh, le rapporteur vient de le dire, je pense en effet que cet avis. Grazzi, kif għalet il-rapporter, Iva, naħseb illi din l-opinjoni hija waħda fuqta u tindirizza diskussjonijiet tagħna l-bosta diskussjonijiet li kena dwar dawn l-aspetti, l-aspetti budgetari u kol il-perspettiva finanzjarja li jmiss u jekk dan u xser jibqa emmek. Aħna dan irdun daħluħ fil-politika ta' koezjoni kollha kemmi. U l-iżvilupp territorjali huwa ta' importanza fundamentali fir-rigward tal-profil, nkunu qrib iċ-ċittadini fost l-oħrajn, jiena naħseb l-awtoritajiet lokali għandhom ikollhom rwol hawnhekk bl-atturi kollha involuti fil-politika ta' koeżjoni. Jiena wkoll nixtieq nesprimi opinjoni dwar ir-rapport. Nixtieq nisħaq dwar il-fatt illi huwa importanti ħafna illi il-kunċett infisruh sew jekk qed nitkellmu dwar żvilupp territorjali jiena nassumi illi fil-rapport tal-kollega tagħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali aħna ser niksbu definizzjoni u din id-definizzjoni ser ikollha ser ikollha din it-tifsira soċjali tal-iżvilupp territorjali. Il-rapport li għanna bħalissa fih ħafna punti pożittivi u appunt ta' tluq tajjeb immens u aħna bilna dwar l-importanza fundamentali tal-iżvilupp territorjali f'dan is-settur tal-politika. Punt ieħor huwa dwar il-ħtieġa illi nirranġaw il-programmi fuq livell reġjonali u sottoreġjonali u għanna nħarsu is-sussidjarjetà. Dan huwa meħtieġ u jiena dwar dan nixtieq nisma' aktar dettalji minn anti rapporter dwar paragrafu tlieta illi jindirizza din il-kwistjoni. Nixtieq ukoll nisħa' li l-idea ta' sħubija bell-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet lokali din hija idea tajba jekk aħna rridu nimplementaw dan l-aġġustament naħseb li rridu ninkludu l-partijiet interessati kollha li huma involuti fil-programmi. Irridu nżommuhom marfa bil-proċedura. Dawn huwa punt importanti li rajnihom fir-rapport huma f'konformità mal-fema tagħna dwar dan. Forsi ser nkun qed inressaq xi emendi xi ideat biex nappoġġa rapport u ser nitkellem dwar l-importanza illi nifukaw dwar ir-rwol tal-awtoritajiet lokali jekk irridu niksbu il-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020 b'mod partikolari dwar it-tnaqqis tal-faqar. Illi issemma fir-rapport tal-darbuħra din il-pjattaforma tal-ġlieda kontra l-faqar irridu naraw minn huma l-partijiet interessati u kif nistgħu ninvolvuhom bl-aħjar mod qed naħseb dwar l-imsieħba soċjali hawnhekk b'mod partikolari. Il-Kummissjoni għandha wkoll ħafna avviżi dwar il-Fond Soċjali Ewropew biex tiġġielet il-faqar fost il-qat fost iż-żaża inħoss li dawn id-definizzjonijiet huma xi ftit vagi, irridu niċċarawhom xi ftit. Biex nikkonkludi reviżjoni tal-politika ta' koezjoni naħseb li f'dan il-kuntest huwa importanti għal-raġuni kollha biex huma jkunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji ta' dan. Fir-rapport xhur naraw il-kunċett ta' reġuni intermedji li ġi definit u jiena naħseb illi aħna irridu nindirizzaw dawn ir-reġuni intermedji f'dan ir-rapport biex bekk inkunu nistgħu insaħħu il-kopertura fost l-Unjoni Ewropea kollha. Dik l-evalwazzjoni tiegħi u s-suġġerimenti tiegħi. Donna Grazzi ħafna ħadd iktar li jixtieq jitkellem għal dirġur naħseb li kun tajjeb li kieku jrid tkun tista' titkellem fuq il-kummenti li għandna kemm smajna jkerġbu. Merci euh, pour le commentaire du collègue. Grazzi lil kollegi għal kummenti tagħhom. Jien se nipprova nwieġeb il franċiż Ovvjament l-abbozz tiegħi li għadni kemm ressaqtilkom mhuwiex l-abbozz aħari. Għalhekk il-kummenti, il-proposti, l-idejat tal-kollegi tiegħi. Ix-shadows ser ikunu ta' kbira għalija, ser jgħinuni ħafna biex inkun nista' niffinalizza dan id-dokument biex ikun dokument bilanċat u konsolidat. Jiena ovvjament nista' inwieġeb il-mistoqsijiet li resqu l-kollegi dan nista' nagħmlu lejn l-aħħar meta aħna niffinalizzaw din il-verżjoni. Iżda diġa minn issa jien nista' ngħidilkom illi jekk tridu politika aktar effettiva, politika ta' koeżjoni aktar effettiva, intom tridu ittejbu il-kapaċitajiet tal-imsieħba kollha kemm huma. U għalhekk jien għandi lan illi inressa il-verżjoni konsolidata ta' dan id-dokument illi tkun konformi mad domandi tal-imsieħba kollha tagħna. Grazzi. Merci beaucoup, herzlichen Dank. Grazie ħafna. Issa xtaqt ngħid lill-kollegi li l-iskadenza għat-tressiq tal-emendija 3 ta' Mejju sabiex tresqu intom il-emendi mnaħatakom u suġġerment interessanti mnaħatakom ġviri li ta' Mejju sa' nofsinhar issa ħan bidlu daqsxejn it-tmexxija ta' dan il-laqa u nistiden il-Filip sabiex imexxi.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 U nixtieq ngħaddi immedjatament il-kelma lil Filip Bujon illi huwa ir-rapporter ta' dan ir-rapport u issa ħalli diskutu dan ir-rapport fil-fatt. Grazzi ħafna, Sinjora President, eżis kollegi. Jiena nixtieq illi intikom introduzzjoni qasira dwar il-proposti tiegħi għal baġit tas-sena 2013. Kif qed nara jiena l-Ewropa setet fil-fatt tpoġġi din ħafna enerġija f'dan kollu issa nixtiequ wkoll investu ħafna enerġija ħalli jkollna tmexxija soċjali, ġifiri aħna rridu nippromovu l-kohezjoni soċjali. Il-linji budġetarji li huma responsabilità tal-kubitat huma dedikati sabiex aħna nippruvaw nilqu dawn l-anijiet. Il-budget tas-sena 2013 għandu jappoġġa inizjattivi flagship speċjalment fil-qasam tal-innovazzjoni. Fil-budget tas-sena 2013 ħajkun l-aħħar wieħed għal perjodu multijanwali għal din raġuni m'għandux ikun limitat għal ħlas ta' programmi fil-fazi ta' implementazzjoni biss. Iżda għandu jitina daqsxejn ta' spinta ħalli ngħinu li żgħażagħ li għadin ifittxu xogħol ġdid u anke li kumpaniji żgħar ta' daqs medju li huma l-iktar kumpaniji li jitħadmu nies fl-Ewropa Dina parti ewlenija mill-politika soċjali fl-Ewropa mżon tuha direzzjoni ġdida. periodu perjodu ta' bejn is-sena 2014-2020 dan huwa perjodu li dalwaqt ħajkun prezentazzjoni minn aħdar l-Kummissjoni li ħajkun daqsxejn iktar tu twissieħ dak li ndixxal xasant tqassim ta' poter minħabba li għandha nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nkopru wkoll ir-riżorsi umani u riżorsi soċjali u aħna ħankunu nistgħu nagħmlu iktar sabiex inkopru niġġidu kontra l-qatt fl-Ewropa. Aħna m'għandniex għalfejn qogħdu nistennew s sena 2014 su biex namlu dan. is sitwazzjoni diffiċli biżjed bħalissa diġà għal raġuni importanti li nagħmlu dak kollu nistgħu ħalli nippruvaw insolvu il-problema minn nista. Aħna nafu illi ir-regoli budġetarji huma stretti ħafna diġà u ma nistgħux inkomplu noqogħdu naħlu l-flus hekk. Iżda jiena naħseb illi il-messaġġ għal-budget tas-sena 2013 huwa illi aħna rridu natu nibatu dan il-messaġġ politiku speċjalment lil dak li qegħdin ifittxu xogħol ġdid u aħna rridu niskuraw ukoll illi jkun hemm biżejjed eh, setat li nej fejn ngħinu dawn is-setturi fejn il-pagi huma baxxi ħafna. Rridu nużaw dan il-fondi aħna ukoll irridu nappoġġaw dawk l-inizjattivi kollha illi jista' jkun li aħna nappoġġaw permezz tagħhom il-domanda li dejjem qed tiżdied jista' jkun li aħna jkollna aktar responsabilità eh, soċjali eh, mill-kumpaniji żgħar u daqs medju naħseb illi hemm bżonn li nofrulhom iktar fondi, ġifieri dawn huma dejat li jiena xtaqt nirriżviluppa f'din riżoluzzjoni biex nippreżenta qudiemkom u lest li nisma' l-opinjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Hemm xi kummenti oħrajn forsi min-naħa tagħkom. Daħden kir. Iva, grazzi, għandi ftit kelmi, ftit opinjoni, ftit kummenti, skużawni, xnadi fuq uh, dan ir-rapport jiena nista' ngħid li fuq livell ġenerali naqbel mal-punti tad-dokumenti li ressaq il-kollega dan huwa punt tajjeb sabiex aħna diskutu hemm bosta punti nixtieq nixtilkom l-attenzjoni dwarhom l-ewwel Net, aħna nixtiew nimmobilizzaw il-budget Ewropew sabiex nirqu l-għanijiet tal-istrateġija 2020. Din hija xi ħaġa importanti ħafna aħna rridu nkomplu ninsistu fuqha tnaqqis tal-faqar u tnaqqis tal-problema tal-qatt fost iż-żaża din hija xi ħaġa importanti ħafna ukoll il-globalizzazzjoni u il-font ta' aġġustament u anke dak li għandu x'jaqsam konverżjoni u l-appoċ li il-budget tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu għal responsabilità tal-kumpaniji din hija ħaġa importanti għal corporate social responsibility fil-fatt. U eh, dan huwa punt importanti li rridu ndiskutu dan il-komitat tagħna, jiena naħseb li fil-kontest tax-xogħol li aħna namlu u fil-kontest tal-emendi li ħan u aħna għan nipruvaw ukoll kon xi ftit mill-kwistjonijiet li aħna semmejna u hekk u naħsbu li importanti dan kollu ħalibek aħna jkollna eh, l-iktar kliem preċiż li jippermettilna li nitolbu għal fondi xirqa għal dawn l-inizjattivi flagship. Jista' jkun li ħan nitlu iktar fid-dettal nippruvaw niddefinixxu kemm aħna naħsbu illi huwa biżjed sabiex eh, namlu dawn il-fondi u anke f'dak li għandu xaqsam il-xol għazzaza jena naħseb li għanna insaqsu l-Kummissjoni sabiex naraw eżattament x'effett qed ikolla din l-inizjattiva issa dwar il-fond ta' bidla minħabba l-kulverizzazzjoni forsi aħna nistgħu nisqu daqsxejn iktar fuq dan il-fond. Ħalli jkollna iktar appoġġ għal dan l-istrument li aħna nasbu li huwa wieħed siwi ħafna. Hemm bżonn li nifhmu lill-kunsill u ngħidulhom billi dawn il-500 euro proporzjoniet ta' pen, commitment appropriations, mhumiex edin jittieħdu, sa dak l-għandu payment appropriations, aħna rritu naraw illi fil-fat nurwa nuru kemm huwa importanti li jkunna biżejjed flus li jkunu disponibbli għal dawn il-proġetti pilota. U f'dak li għandu xieqsam il-proġetti pilota aħna għanna ċertu wkoll suġġerimenti għal dak li jina naħseb illi huwa meħtieġ u anka l-appoġġ tal-appoġġ non-profit huwa għal ġifiri organizzazzjonijiet li ma jaħdmux l-għanijiet tal-profit ridu wkoll nifukaw fuqhom anke rridu nitkellmu fuq il-payment appropriations wara l-budget tas-sena 2013 minħabba li nafu l-istati membri qegħdin joqogħdu daqsxejn lura u n-negozjati qegħdin jimxu l-qudiem U anka fil kontesta ta' dan il-budget ta' din is-sena aħna ma kenniex biżżejjed fondi sabiex aħna nimplementaw il-politika tagħna, ġifieri din hija opportunità sabiex aħna nagħmluha ċara issa. Di, għandi xi ftit daw kienu ftit l ftit suġġerimenti minn Grazzi ħafna, ma nix mxet nara il jem xaħat jħor li eh, jishtiq jitkellem, xaħat nerġan saqsi li jishtiq jitkellem. Qabel ma nala dan il-punt, nishtiq nerġan saqsi l-komissjoni kiex jishtiqux jirġu jitkellmu, mill-li jider ma jishtuqx jirġu jitkellmu mela ma nix iktar fil-fatt kummenti u għanna nerġaw nisimaw issa l-rapporter. Grazzi ħafna Iva, jien naqbel perfettament mal-kollega li għamil dan il-kontribut naturalment il-strategija 2020 għanda għanijiet speċifiċi li tixtaq tilħaq u il-proposti li jiena għamilt huma sempliċement li gwida ġenerali Fredrik żgur li ħajkun kontent ħafna sabiex jara illi aħna fil-fatt naqblu dwar ħafna mill-punti illi wasemna. pero aħna mbagħad nistgħu naraw illi anke fir-rapport ta' Steinruck illi dan jista' jidħol f'dan kollu, il-proġett pilota u l- corporate and social responsibility naħseb li dawn huma ftit mill-punti li rridu nisqu fuqhom. Aħna naqblu wkoll mal-IMF, anzi, skużawni dwar il punti li huwa semma fuq il-fond ta' globalizzazzjoni kif ukoll il-kooperazzjoni u l-msiba soċjal ġifri aħna nafu li dan kollu ħaj jintroduċi daqsxejn iktar konsistenza fix-xogħol tagħna u fil-kumitat. U Għadin raġuni aħna fil-fat ħadna nota tal-kummenti ta'kom dwar dan is-suġġett u aħna nixtiequ kom illi fil-fat aħna disponibbli sabiex n-isu l-kontribut ta'kom għal dan ir-rapport. U dan ir-rapport ħanerġgħu niddiskutu mbagħad malli konna proposta mill-Kumitat tal-Baġġet u mbagħad ħajkonna daqsxejn iktar um, ehm, dattal skont il-punti li aħna għandna dispożizzjoni tagħna. Dak kollox lissa grazzi. Grazzi ħafna is-sur Bulo. Jiena nixtieq infakkarkom li l-iskadenza għall-emendi huwa 27 ta' April 2012, ġifieri nhar il-ġimgħa f'nofsinhar. Il-punt li jmiss huwa l-ħolqien ta' strument Ewropew tal-Alġirin għal-politika tal alġirin nista' rapporter madam hawnhekk għal din raġuni jiena nixtieq li ngħaddu għal punt 22. Mbagħad wara li nittammu dan il-punt imorru lura għal punt 21. Punt 22 li huwa għal programm statistiku Ewropew bejn is-sena 2013-2017 għanna sur koza li huwa reporter fil-fatt jekk joġbok sur koza. Jina kontent ħafna illi jatawek għad dispożizzjoni ta'kom u jgħat f'pożizzjoni sabiex nirġabdew mistoqsijiet Eh, ma nafx hekk ix-shadow reporters eh, waslux jew jew mhux ġejjin, daqsxejn kwetat ma nixtieqx li jitilfu din dan il-punt qed nara li daħal waħed mix-shadow reporters fil-fatt. Jiena nemmen illi bħalissa issa li qegħdin nippruvaw nistabilixxu prioritajiet u din is-sistema ta' statistika u importanti li konna dan id-dibattitu fuq il-kontenut forsi nistgħu nwaqfu l u nkomplu iktar tard. the problem is solved. um, Mela, problema solvenija naħseb issa. Uh, yes, uh, just a moment. Uh, uh, uma vez que chegou neste momento a relatora do ponto. Mela għanna il-rapporter fuq il-punt 21 li għada kem waslet Ġifiri nista jkonna l-introduzzjoni kif eh, suppost kena nimxu fuq l-agenda ġifiri n l n-diskutu punt wieħed waxin jekk jogħġbok Sinjura Rabti. Sinjor President, grazzi ħafna l-ewwel nett nixtieq illi nitlobkom skuża lilkom il-koll tal-ġejt tard, però jiena ippjanajt li niġewek skont l-agenda ma suħsibt li ħajkun daqsxejn iktar tard il-punti għaj. Mela, nitlobkom skuża għal boħra u issa ħanitkellem fuq rapport li huwa dwar il-ħolqien ta' strument Ewropew għal politika tal-ġinin. U aħna hekk naħsbu li nistgħu nitkellmu fuq dawn il-miżuri fil-fatt. Fis-sena 2004 kien hemm il-politika tal-ġurnit li kienet stabilita, u aħna nafu wkoll li dan kien strument tajjeb ħafna għall appoġġ tal ġirien tal-Unjoni Ewropea u anka kien, kienet miżura importanti u l-Unjoni Ewropea kienet taf ukoll li wieħed mhux biss jista' joħloq ordni fil-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea, iżda anke fil-pajjiżi ġirien ħalli bekk aħna noħolqu żona ta' demokrazija, ħelsien u għal din raġuni aħna rridu niskuraw illi anka barra mill-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi ġirien hemm istituzzjoni demokratiċi u hemm żona ta' ħelsien. U naħsa fil-fatt fis-sena 2004 konna stabilixxejna il-politika tal-ġirien u aħna fil-fatt ma nistawx naraw li aħna nistaw naraw ukoll dak illi ġara fil rebbija arbija u kemm jaffetwaw eh, dak li kemm jistgħu jaffettwawna dal-affarijiet li qegħdin jiġu fil-pajjiżi ġirien. Għad raġuni issa ħna rridu nieħdu pożizzjoni fuq dan l-istrument u aħna rridu nqisu kollu u koll tlet affarijiet. L-għannet aħna nafu aħna rridu naraw li l-istrument jaħdem tajjeb u rridu naraw li dan l-istrument jista' jiskura li l-għajnuna tagħna ħad tkun fukata fuq għanijiet preċiżi. U umbat fil-fatt aħna rridu naraw li din lajnuna ħa tinata lil dawk li verament għandhom bżonna. Nitkellemna ġa ħafna. iva, dwar il-pozizjoni tagħna, il-pozizjoni tagħna aħna formulajnija fassanija fil-fatt minnhom ftit Aħna konna qegħdin nitkellmu fuq pożizzjoni ta' li kienet inizjattiva tagħna illi fil-fatt kienet ħarġet fuq uh, rapport tal-afet. U aħna hekk għandna il-pożizzjoni u rridu wkoll nitlu fiktar dettal jena għażilt dan il-metodu. Aħna dak li għandu xaqsa minn suġġetti soċjali aħna nafu li ġa stabilixxejna ċertu kriterji fiħdan il-politika tal-ġirien u aħna għandna l-impressjoni illi dawn mhumiex daqshekk formulati tajbin daqskemm suppost. U għadin raġuni jiena qed nipproponi dawn il-bidliet l-ewwel net il-bidu ta' dan ir-regolament il-ġid jgħid dan li ġej li wieħed għandu jara li jkun hemm finanzjament ġdid għal dawk li fil-fat jixtiequ jużaw dawn il-mezzi bl-aħjar mod. Ġifiri għal iktar um, tħul rridu nippruvaw nimplementaw iktar miżuri u ninvestu iktar flus, però għajna naħseb li rridu jkollna formulazzjoni iktar korretta minħabba li dan jibbaża wkoll ħafna fuq il- fuq il-bazi fuq il-fondi jiena nixtieq ngħid ukoll li dak li għandu jaqsam il-drittijiet bażiċi soċjali u kif ukoll id-dritt tax-xogħol u d-dritt tal- trattament ġust. U jiena nixtieq li kulħadd fil-fatt jieħu pożizzjoni dwar dan anka ta' shadow reporters aħna qegħdin nippruvaw naħdmu wkoll fuq is-sistema ta' protezzjoni soċjali u anke li noffru postijiet tax xogħol li huma dinjitużi ħalibek aħna noħolqu kundizzjonijiet aħjar tax xogħol U fostom nistaw ninkludu, fost dawn nistaw ninkludu kol programmi ta' taħriġ u programmi edukattivi, aħna nafu kol rridu nipruvaw nevitaw l-abbuż fuq ta' xogħol jien naħseb li hija xi ħaġa. Ovvja li regoli tal-ILO tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-xogħol għandhom ikunu implementati u importanti wkoll li din il-mobilità għandha tkun ikkontrollata ħafna ħjar, ġifieri aħna naħsbu rridu nippermettu li wieħed ikun jista' jaħdem iktar fuq il-know-how li għandna. u mbagħad dan il-know-how fil-fatt ikun implementat fejn suppost. U apparti minn hekk naħsbu illi aħna irrid ikollna koordinazzjoni aħjar ta' bejn il-qasam edukattiv u l-qasam tax-xogħol U apparti minn hekk għandu jkun ukoll obbligatorju fl-opinjoni tiegħi almenu li l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili jipparteċipaw f'dan id-dialogu soċjali u koll għandhom ikunu konsultati qabel ma jkunu konklużi l-liġijiet u regoli f'dan il-qasam għal din raġuni jiena nxti illi seqet ħafna qed nista'na bil-ħerqa l-kontribuzzjonijiet tagħkom u l-kummenti min-naħa tagħkom u anke il-mistoqsijiet tagħkom. Ntama illi bekk aħna nkunu nistgħu permezz tal-kummenti tagħkom nkunu nistgħu nagħmlu kontribuzzjoni tajjeb ħafna tajba ħafna għall politika tal-ġirien. Grazzi. Grazzi ħafna, Sanna Sir Kolokoski. Iżda parti ma' Sur Kolokoski memx iktar membri jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna. Nixtieq illi nibda bil-ingrazzja l-reprezentant eh, l-kommissjoni eh, fil-fatt U jiena naħseb li anka dwar l-istrument tal-ġirien tal-Unjoni Ewropea naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba mnaħba li aħna ħanoħol u kondizzjonijiet ħalli jkun hemm appoġġ aħjar u li jimxi b'mod ħafna iktar maġġel u jiena naħseb li dan ħajkun strument tajjeb għal applikazzjoni u jiena nistgħu wkoll nappoġġa il- kummenti ta' Sinjura Rabti u għawek huwa veru li aħna rridu naraw li kun hemm kundizzjonijiet aħjar għal din il-politika l-pajjiżi ġirien għandhom ikunu appoġġati sabiex bekk aħna nabnu iktar kapaċitajiet istituzzjonali tagħna u naraw li nużaw bl-iktar mod trasparenti l-mezzi tagħna. U jiena naħseb ukoll li importanti ħafna illi dawn l-istrument dan l-istrument ikun inkluż fil-qafas finanzjeri, pereżempju. Naraw li dan ikollu l-fondi li ġejjin mill-Banka Rekostruzzjoni pereżempju. U jiena naħseb li huwa importanti illi aħna hawnhekk inżommu mal-prinċipju ġifieri illi rridu naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba ta' din il politika u jina naħseb illi punt li huwa importanti fl-opinjoni tiegħi huwa l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Aħna għandna bżonn ta' approċċ strateġiku aħna nafu illi dan joħloq mhux biss postijiet ta' xogħol iżda anka kondizzjonijiet ta' ħjar l-ħaddiema. Jina naħseb illi hemm bżonn illi naħlbu iktar f'dawn il-pajjiżi ħalli kollhom sitwazzjoni stabbli u naħseb illi għandna ħafna x'influenz flux influenza f'dak għandu x'aqsam implementazzjoni ta' dan il-programm. U l mezz li ħantużaw ħalli aħna nsibu l-fondi, naħseb dan huwa program pożittiv kemm għalina kif ukoll għall ġirin tal-Unjoni Ewropea. Mais algum intervenjent, algum kollega queira falar? Signor Cassin. Dear Chair. Sir Kassin. President. Reporter, Signor Rapti, kollegi, għana ġa diskutejna il-politika tal-vicinat Ewropea ma l-istess rapporter u ħdimna fuq l-istrument tal-vicinat u għedna li dan għandu jkun għanda tkun konsegwenza loġika tal-konklużjonijiet tagħna. Jiena um, Se naddi l-istess messaġġ politiku li standard soċjali tal-impjigi tal-Unjoni Ewropea, edukazzjoni, ugwaljanza, mobilità huma l-offol ta' kollox jrid nassikuraw li l-istrument jirrispondi b'mod indaqs għad xejriet demografiċi u il-bżonijiet eh, ta' żewġ dimensjonijiet tal-politika tal-viċinat dak tal-vant u tal-Mediterran. Irridu wkoll nżommu f'moħna l-kwistjoni li din ir responsabilità tal-Kumitat u għal daħsant jena napprezza l-abbozz tal-opinjoni u id-direzzjoni li fija din sejra. Ser ikun hemm ftit differenzi sostanzjali bejnietna u aħna ser inkludu il-kontribut tagħna sa il-ħamis. Grazzi. Obrigada. Uh, pergunto se há mais alguma intervenção. Uh... Eh, Grazie ħafna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 Nishtiq il l għat nirringrazzja ħafna lill-kummenti, lill-kollegi li tal-kummenti taħħom xtaqt nisma iktar, issa memx taħmer, nħu gost li semmew, semmejtu il-Bank tal-Investiment Ewropew, u għankat nħu għost li referitu l-kumpaniji sarta tal-Asmedi, u aħna tkellimna wkoll fuq it-tielet punt, jiġifieri illi aħna rridu naraw li ma jkunx hemm overlap u xogħol illi jsir doppju jew fuq livell parallel issa fuq dak li għal il-kollega Sur Kaċem ġifiri l-sħubija tal-pajizi tal-Vant b'kontrast mal-sħubija mal-pajizi tal mediterra naħseb li hemm daqsxejn ta' differenzi ċkejkna fil-fatt bejn dawn is żewġ subijiet. Naħseb li fil-Mediterran u jiena dan diġa fil-bidu kien hemm ma tantx kien hemm affarijiet li nistgħu għom ma ma dak li ġara dan l ħar speċjalment minn meta kienet stabilita din il-politika fis-sena 2004 għal din raġuni jiena naħseb illi dan il-punt ukoll irid jitpoġġa daqsxejn f'kuntest, jiġifieri rridu naraw kif aħna nistgħu nużaw din l-għajnuna fil-sabiex ngħinu l pajjiżi tal-Mediterran kif ukoll il-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa aħna nixtiequ li nittrattaw lil kulħadd bl-istess mod, però nafu li kulħadd għandu l-istess valur, però dan jista' jkun ukoll interpretat mod differenti. Dan ifisser li aħna 100% irridu nagħtu l-istess ammont lil pajjiżi li huma parti mis-subija li aħna diġa stabilixxejn, però dawn din l-lotti ta' flus għandha tkun abbażi ta' analiżi kritika u naraw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni x'huma ħtiġijiet f'dawn il-pajjiżi ġirien. U importanti wkoll li nżommu ma' dawk li huwa mistenni mill-Unjoni Ewropea, ġifieri aħna x'nistennew minn subija tajba ma' dawn il-pajjiżi li huma affettwati. Il din raġuni kieġobkom eh, tifmu nix ħażin. Però jiena nixtieq nerġa' ngħidha ħalli nagħmilha ċara. Jiena nixtieq illi il-kriterji ġenerali jkunu mitqiesa. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nimxu bl-iktar mod ġust. Irridu nqisu wkoll li għalina huwa importanti ħafna il-ġustizzja soċjali dejjem tkun imħarsa illi il-drittijiet soċjali ikunu mħarsa u l-demokrazija fil-fatt tkun dejjem preservata u garantita. Il-kummenti tal-kollegi fil-fatt kienu siwja ħafna nkaf dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol illi intomentu u dak li għandu x'jaqsam l-emendi aħna għanna nistennew sonar il-ħamis fil-fatt Nistenjom bil-ħarqa nittama li nkun nistan ċetta ħafna minnhom grazzi. Ok, obrigada. A relatora já mencionou, mas eu volto a referir que é importante não nos. Grazzi ħafna. Jina naħseb li kif għadda kem għalet il-rapporter, l-iskadenza għall-emendi hija data ta' 26 ta' april, f'nofsinhar ġifieri pitada. Issa ngħaddi l-mexxija ta' din il-laqgħa lill-kollega tiegħi. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen letzten Tagesordnungspunkt. Grazie. L-ħar punt fil-agenda tagħna. Punt 22. Il-programm statistiku Ewropew 2013-2017 u r-rapporter huwa is-sur Adam Kosa. Jiena ser ngħaddi kelma lil Adam. Grazzi, Signora President. Għunet, nishtiq natikom taqsira. Niskuza ruhi. li laħar laqa. Waqt laħar laqa jem stajċin kun prezenti jem taħna tkellimna dwar l-opinjoni u kien il-kollega tiegħi ċaba xugor li ħad li posti ma stajċ nipparteċipaw waqt din il-laqa Skużawni. Missa nixtieq nagħtikom taqsira. Jien rċivejt 68 amenda u dan huwa numru kbir mhux ħażin kont sorpriż. Seba' membri preżentaw emendi. Jien avukat. U l-istatistika ma tantx eh, jiena mitla tagħha. Iżda jiena issa għandi um, stampa ċarta din is-suġġett. Tnan minn dawn l-emendi modifikaw l-emendi tiegħi. U allura hemm 56 emenda dwar suġġerimenti ġodda. Ikolli ngħidilkom il-bidunet li jiena naqbel bisħieħ ma' dawn l-emendi, ma' ħafna minn dawn l-emendi għaliex daw l-emendi fil-fat iżidu l-effiċenza ta' ġbir ta' data statistika u jamlu iktar ċara x'tip ta' indikaturi u ma' meħtieġa biex inkunu nistaw niġbru l-istatistika u data. Qabel ma nidħol fid-dettal, nixtieq ngħidilkom li l-bira ħirġivejt l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-bozz um, ta' opinjoni il-shadow rapporters vewiex sissa u jekk dan huwa l-każ allura jiena nista' ngħaddilkom. Mill-litra tal-Kummissjoni jiena konkludajt li din l-opinjoni hija waħda xej negattiva. Jena naħseb li l-Kummissjoni qed taqalura fir-rigward tal-ġbir ta' data U fi rigward ta' segregazzjoni soċjali u l-ġida kontra l-faqar, aħna qed naraw ċertu dewmien. U dawn ser ikunu lesti sal-2014-2015 u din mhix xi ħaġa aċċettabbli. Issa fir rigward ta' emendi nfushom jiena naqbel ma' l-emendi li jittrattaw l-efficienza mod ġenerali, cost efficiency, ċertifikazzjonijiet differenti, hemm disa jew għaxar emendi li jitrattaw il-ġbir ta' data apparti mill-impjiegi. Kien hemm għatta emendi bilan li inaqsu l-ispejjeż iżda dawn is-suġġerimenti mihomx ċari ħafna u jiena nemmen li l-kompromessi għandhom jiġu appoġġati fil-fatt dawn jimmiraw fuq eh, il-cost efficiency. Mod ġenerali jiena nemmen li mill 68 emenda kien hemm seba' emendi li jafu jkunu problematiċi Fir-rigward tal-bqija jiena ċert li nistaw namlu kompromess u nabbozzaw l-opinjoni fl-imkien ma' xedaw rapporters. Nitlobkom għal appoġġ tagħkom għal kontributi tagħkom biex ikonna vota ħarri mingħajr problemi. Grazzi. Ja, vielen Dank. Um, die nächste Grazzi ħafna. Persuna li jmiss fuq l-lista tiegħi Sinjura Papadopoulou. Grazzi jena xedaw rapporter fissam l-SND għal Komitat tal-Impigi l għamilnet jena nishti nifra li sur kozam għaliex il-rapport u għaf konformita ma ħafna mill-emendi tagħna u mill-li qed nifhem l-ESP, l-European Statistical Program, huwa program ġdid li kopri attivitajiet tal-Eurostat skont il-qafas multianwali finanzjarju l-proposta tagħha adottata mill-Kummissjoni f'Ġunju. Aħna għadna marċevejniex l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea sissa u il-fatt li s-sur koza għadu kien semma li din hija xi ħaġa negattiva, dan joħloq ħafna ansjetà minn naħa tal-shadow reporters li konna din l-opinjoni fidejna importanti għalina li x'nixtieq nkunu nafu malajr kemm jista' jkun x'taħseb l-Kummissjoni dwar dan. Jena għat inħoss li din hix kwistjoni se toħroq kontroversja. U fissem il-Parlament Ewropew jiena naħseb li m'għandniex ikonna problema li nisimgħu il-kompromessi tas-sur kosa. U huwa meħtieġ li ikonna laqa malar kemm jista' jkun biex inkunu nistgħu nisimgħu l-opinjonijiet tiegħu dwar dawn 68 emenda li ġew preżentati mill-gruppi politiċi kollha. Jiena ppreżentajt 19 l-emenda fisem il-SND u fl-emendi tiegħi li jena nittama musser ser jkunu problematiċi qed daw il-bżonn li ikonna statistika ta' kwalità għolja floqsma kollha ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp, statistika fu uh, provvist enerġija, trasport, ambjent, statistika tal-ambjent u ma kolla tal-politika soċjali. Irma u ukoll din is-sistema Ewropea tal-istatistika tibqa e, toffri statistika ta' kwalità għolja ħafna u għal din ir-raġuni rridu standards uniformi eh, għal kriterji ta' assessjar bazati fuq eh, ehm, koerenza, eccetera. Rrid nassiguraw ukoll li l-istatistika, eh, il-programm statistika Ewropea taqdi li l-amministraturi, dawk li għamlu l-politika, riċerkaturi, negozjanti, ecc. U ukoll eh, l-istatistika Ewropea ma tkunx biss ta' kwalità u li jiżda tkun aċċessibbli għal kulħadd. Waħda mill-proposti hija li l-envelop finanzjarju tal-problema għandha tiġi allokata b'ċertu mod li tkopri l-ispejjeż u ntejbu il-kapaċità ta' kwalità statistika ta' kwalità għolja fuq livell nazzjonali u kol għal taħriġ tal-statistika nazzjonali. Dawn huma l elementi li preżentajna bi wieħed u ieħor aħna ħerqana li konna laqa bejn ir-rapporter u x-shadow rapporters fejn ikonna dibattitu dialogu dwar kif għandu f'moħħu jimxi bil-emendi ta' kompromess u ovvjament nefasizza mill-ġdid il-bżon li konna l-opinjoni tal-Kommissjoni ma ar kemm jista' jkun biex bekk aħna nkunu nafu eżattament lejn liema direzzjoni il-Parlament Ewropew miexi grazzi. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt gebe ich das Wort. Grazzi, Signora. Signora, issa nadi il-kelma lil Sur Benjen. Nirringrazzja il-rapporter u ah, l-emendi, jiena ħafna minnom l-emendi nappoġġom, kien hemm ħafna minnhom li huma tajbin l-emendi ta' kompromess. Iżda hemm xi ftit emendi li għandi xi riservi dwarhom. Jekk aħna analizzaw emendi 19 u 21 dawn jitolbu għal studji fuq il-kriżi finanzjarja u jiena naħseb li huwa importanti li il-ġbir ta' data indikaturi soċjali li deġa ġew trattati fil-programmi ta' statistika mill-istati membri pruvaw nejdulom fejn għandhom jiffukaw xolom. Din qed tiddubita tal-metodu tal-istatistika u daqsanti Dawk li fassu l-politika jridu jiddeċidu kif tiġi intużata d-dejta la darba id-dejta tiġi miġbura, ma se jgħodu jgħidu li l min iġbor id-dejta kif għandhom jagħmlu dan. Rridu nżommu bħala prinċipju. Jiena ninkwieta dwar il politizzazzjoni tal-ġbir ta' dejta nistgħu nkunu politiċi kemm rridu iżda la darba inti tiġbor id-dejta tkun qed tanalizza. Tista' tagħmel dan iżda il-ġbir ta' dejta bl-analiżi fija nfisha għandha tkun xi ħaġa indipendenti mill-opinjoni politika għanda tkun xi ħaġa oġġettiva. Dan japplika wkoll elementi 53, 54 u eh, mm, Ma marriċ naqt indaħħal politika fil-metodologija menda 22 jiena naħseb li huwa importanti li nikonoxxu il-peace fuq in-negozji il u iċ-ċittadini meta noħol u eh, rekwiziti addizzjonali għal dasant jena nappoġġa li l-Kummissjoni biex tipprova tnaqqas il-burokrazija li hemm u nippreferi il dokument oriġinali flok l-emenda fuq emenda 23 jena mhux qed nara li jista' jsir sara billi nifħu l-programm illi l-EFTA l-pajsi tal-EFTA iżda miex deċiżjoni għanna nieħdu aħna. Sakemm huma qed metodu simili u kunu nistaw nqablu b'mod tajjeb ma nafx li għandu jkun hemm problema b'dan jien għal dasant nempoġġa minn 23 ma stajtx nifhem amenda 25 li npoġġuha fan-nes. Nixtieq kieku jkun hemm iktar kjerifika għalfejn dan huwa meħtieġ Emenda 56. Jena naħseb eh, zbilanz soċjali hija xi ħaġa li m'għandix taqsam bħala emenda ma ma naħsibx li għandha tidħol fl-emendi. Emenda 69 u 71 aħna bdejna nużaw eżempji. Naħseb eh, ikel xogħol xogħol eh, fqir naħseb hija miftema ħażina hawnhekk ridna ngħidu eh, xogħol eh, li ħallas ħażin. Rridu ngħidu wkoll hemm ħafna minoritajiet u kategoriji permezz ta' eżempji nispiċċaw noqogħdu nagħmlu listi u nies joqogħdu jisaqsu għalfejn aħna m'għandix fuq il-lista u ħadd ieħor hija tal-lasa nissuġġerixxi li nneħħu daw u ma nappoġġax dawn l-emendi għal dawn ir-raġunijiet sempliċi. Nixtieq inżid ir-Roma fil-minoritajiet u nixtieq ninkludi ħadima li għandhom paga baxxa. Dasek dawn mal-kommenti tiegħi, grazzi. So, vielen Dank. Jetzt ähm Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hawn xagħta mill-Kummissjoni għaw is-sur Joachim Reckenbeld, inti jekk jogħġbok tista' tikkummenta fi il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja li rapporteri sul koxa u li l-membri tal komitat għax xogħol li għamlu fuq il labot ta' regolamentazzjoni. Kif għal ir-rapporter, u xedaw rapporter għamel l-istess ħaġa wkoll din hija importanti ħafna bħala leġiżlazzjoni għall istatistika Ewropea u li xtoffri l-bażi għax-xogħol fis-snin li ġejjin. Jiena nixtieq nenfasizza li dan huwa mfassal b'ċertu punt li jagħti importanza partikolari fil-qasam tal-impjiegu politika soċjali fuq naħa u minnaħa l-oħra informazzjoni għal politika ekonomika għalda san dawn huma fuq l-istess livell fir rigward ta' statistika. Jiena naħseb li l-importanza tal din il-parti tal-leġiżlazzjoni enfasizzata minn numru natura tal-emendi li ġew preżentati mill-membri tal-kumitat, il-Kummissjoni tista' taqbel ma' ħafna minnhom iżda fuq uħud il-Kummissjoni tixtieq iżżomm il-proposta u tissuġġerixxi kompromess u tieħu konsiderazzjoni emendi differenti fuq l-istess kwistjoni. Għal-daqstan, Sinjura President, jiena qed nitħasseb jekk hix se tkun possibbli li l-Kummissjoni toffri l membri tal-Kumitat fil-ġranet li ġejjin Tati reazzjoni iktar dettaljata dwar l-emendi li l komissjoni ehm, qed taħsiba biex qed tiftijem dwarhom. Grazzi. Kif ġasmajna forsi jkunu tli kieku irċivu dan Iva mal-ar kem jista' jkun u biex nalaq dan id debattitu ser nitlob li sur kowxa biex jiġbor fil-qosor u jirreġiċi għal uħut mill-punti li saru. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal kontributi. Jena nishti nsaqsi li l-Kommissjoni biex jibatuli u koll shadow rapporters il-kontributi kolla u il-kommenti kolla għaliex dinja opinjoni, bosta opinjoni li għanda tinalaq malar kem jista' jkun għaliex il-komitat ewlieni ser jalaq dan id-dossier malar kem jista' jkun. Għalija, jena naqbel ma' żewġ rapporters, jena konferma l-opinjoni tagħhom jiena nemmen li ħafna mill-emendi miħomx problematiċi. Jiena naqbel li għanna nofru monitoraġġ ta' kwalità aħjar u l-ispejjeż għandhom jiġu infittxija kif suppost. U għandhom jiġu koperti kif suppost l-ispejjeż. Jena smajt li hemm xi emendi u hemm xi riservi fuq l-istess opinjoni jiena ma eċ li jiena ma naqbilx magħhom jew ma xa li jiena nemmen li nistaw niltaqgħu ma' shadow reporters fil-futur qarib u jiena nisper li nisċina nsibu soluzzjoni kif suppost għal dawn il-kwistjonijiet. Jiena nemmen li titkellmu dwar ħames jew sitt emendi li jina ma nistax naċċetta għaliex l newlini u lini għalli konna kompromess. U l-aħħar kumment biex nikjarifika xi ħaġa, litra li jirċevejt il bieraħ mhijiex opinjoni negattiva. Dak li jena neħejt kienu kienet fil-fatt il-konklużjoni. Dak li jena fimt kienet il-ġlieda kontra il-faqar u l-ġlieda għal inklużjoni soċjali. l-Eurostat qed taqalura hija l-istituzzjoni responsabbli għal ġbil tad data u jiena nemmen li l-Kumitat tal impigi l-għana u l tiegħu u li jwassal għal azzjonijiet iktar attivi f'dawn l-oqsma u rridu statistika aħjar dwar dan. Jiena nemmen ukoll li dewmien ta' dan it-tip miux tollerat fil-futur u fil-rigward tal- l-opinjoni tal-kompromess jiena nixtieq nibadan lil rapporters u nisper li nsibu soluzzjoni fil-rigward tad-dettalji. Jiena nirringrazzjakom għal-kontributi għal-kontributi tagħkom. Grazzi. Grazzi għandkom xar ċans biex tagħmlu dawn id diskussjonijiet fil fatt u skont l-pjanar fil-qalimis fil ħar ta' mejja ħanerġaw diskutu il-kompromessi fil fatt un bazzi konna l-votazzjoni dwar il-emendi u fl-ħar ta' meja fil-30 ta' meja fil fatt nagurarkom ħafna suċċess għal matul diskussjoni nixtieq li nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom issa wasalna għad tmiem tal-aġenda tagħna aħna għandna eh, il laqali mis jmiss f'Mejju fil-fafra Mejju u eh, nirringrazzjakom l nawguralkom il-lejla tajba